Il Presidente. Buongiorno. Nodwa tajba, kollegi. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-rapport Skinga Gal drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea implementazzjoni effikaċi wara t tħul tas seħħ tat Trattat tal Lisbona għallin sabiex tagħmel introduzzjoni nagħti l-kelma lill-Onorevoli Gall għal erba' minuti. Nik joġbok. Elnök úr, kedves kollégák, képviselőtársaim! A Lisa... Sir President, eżis kollegi l-adozzjoni ta' trattat ta' Lisbona ġabet maħħa u koll uh, ta' kompetenzi komunitarju, vizjoni ta' Europa differenti u issa l-implementazzjoni pratika kif qed issir anki għal ħarsin ta' drittijiet fondamentali u differentement mis-snin ta' qabel ir-rapport annwali fuq id-drittijiet fondamentali jindirizza din il-bażi legali il-ġdida is-setat il bażi legali il ġdida is setat tal istituzzjonijiet ġodda u msaħħa u jeżamina ukoll is-sistema il-sitwazzjoni il sitwazzjoni l il ġdida bil-għan li nadottaw approċ globali għal ħarsin tal-drittijiet fondamentali minn Deċembru tal-2009 il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali tal-bniedem kienet ibbażata fuq eh, pilastri differenti hemm il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali li qed issir issa vinkolanti bl-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona u li llum huwa referenza tal leġislazzjoni komunitarja pilastru bażiku ieħor se tkun il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li l-Unjoni Ewropea suppost illi tkun firmatarja taħħa il-garanzija ta' drittijiet tal-bniedem profduti fis sistema legali tal-istati membri għadu pilastru importanti u koll u l-istituzzjonijiet se jkomplu jissaxħu din il-bazi ġuridika il-portafoll ġdid tal-drittijiet fondamentali fiħdan il-Kommissjoni, il-Grupp tal-ħidma tal-fil-Konsillu, l-Aġenzija drittijiet fondamentali niġbet l-attenzjoni ta'kom għall-importanza ta' funzjonament effikaċi u trasparenti tal-istituzzjonijiet u l-mekkanizmi eżistenti kemm jekk dawn ikunu fid-teħid ta' deċiżjonijiet, regolamentazzjoni, segwitu jew ġabra ta' data hemm bżonn illi eh, l-istituzzjonijiet ma jagħmlux xogħol doppju imma li jirreaġixxu għal xulxin u jirreagġixxu wkoll kolla deċiżjonijiet meħuda minn waħda mill-oħra. aħna qed nirreġixxu għal komunikazzjoni tal komissjoni Ewropea il-għan prinċipali tar-rapport tagħna huwa illi nisħu li il-punt ta' tlu ta' drittijiet fondamentali kollha jrid ikun iċ-ċittadin u għalhekk aħna rridu nagħtu l-informazzjoni utli kollha liċ-ċittadini sabiex iċ-ċittadini ikunu jafu x'possibilitajiet għandhom Eh, u sabiex ikunu jistaw eh, jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom din is-sistema ta' drittijiet fondamentali trid tkun eh, faċli li tintuża mill-ċittadini għaliex propju l-utilità tagħha tiddependi propju mill-fatt li ċittadini jkunu jistaw jużawha bżonn illi l-Unjoni Ewropea issir iktar, ħafna iktar kredibbli fajnejn iċ-ċittadini rridu nieħdu miżuri ta' malajr imma rridu wkoll nadottaw strateġiji fuq meda ta' żmien medja u twila l-integrazzjoni tar-rom ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal u eh, l-użu wkoll ta' lingwi minoritarji biex nsemmi xi ftit eżempji jiena nittama illi permezz ta' dan ir-rapport li se nadottaw għada nkunu nistgħu nibatu sinjal qawwi lill-Kunsill l-ġurisdizzjonijiet fl-istati membri u l-aġenziji differenti tal-Unjoni Ewropea sabiex dawn din is-sistema ta' drittijiet fondamentali issir ħafna iktar effikaċi. L-istituzzjonijiet eh, l-odot għedin fidejna issa irridu nużawhom. Saluto la Kommissarja Reding. Grazzi ħafna. Kommissarju Reding, jek joġoba. Sur President, id debattitu tal-lum fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna. Mhux biss għaliex ġiet 10 snin wara id-dekjerazzjoni tal-karta kena l-anniversarju tal-karta proprju fil-bidu ta' dan ix-xahar u wkoll għaliex hija l-ewwel diskussjoni fil-Parlament dedikata għal dak li rapport ter is-Sinjura Gall sejħet l-istruttura l-ġutit fundamentali ta' wara Lisbona għandha raġun. Bdejna bidu ġdid ta' xinu ma' drittijiet fundamentali, drittijiet tal-bnidem fil- Fl-Europa xaqt ningrazzja l-rapporter u l-membri tal-Komitat Libe għal kontribuzzjoni tagħhom f'dan id-dibattitu. Issa għanna karta illi hija vinkolanti legalment u hija parti mill-leġiżlazzjoni primarja tal-Unjoni. Rridu namlu issa u l-inpoġġu din il-karta fil-prattika u huwa preċiżament għal din ir-raġuni li l-Kummissjoni adottat f'Ottubru komunikazzjoni fuq l-istrateġija dwar l-implementazzjoni effettiva tal-karta il-miri prinċipali għal-Kommissjoni hawnhekk li namlu effettiva kemm jista' jkun id-drittijiet li nsibu fil-karta għal-benefiċċju taċ-ċittadini kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea ovvjament u intom tirrappreżentawhom dawn. Il-karta għandha tkun il-boxla tagħna u rridu nagħtu eżempju mod partikolari meta noħolqu leġizlazzjoni. u dan għandu x'jaqsam mal-preparament intern tal-Kommissjoni u anka mal-adozzjoni tal-Parlament u l-Kunsill. Imbagħad ukoll l-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda mill-Istati Membri. Il-Kommissjoni infurzat valutazzjoni sistematika tal-impatt ta' drittijiet fuq il-proposti l-ġizlattivi permezz ta' checklist ta' drittijiet fundamentali li għandha tintuża mid-Dipartimenti kollha tal-Kummissjoni. U nieħu gost nara illi ir-rapport tas-Sinjura Gall tappoġġa dan l-approċċ. Jissaqfu l-importanza tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill illi jiffakaw aktar fuq il-konformità mal-karta permezz eh, fil-proċess kollu tal-leġizlazzjoni, mhux biss huwa għabizet li kollok test fuq il-mejda li jkun konformi mal-karta imma wkoll meta dan jinbidel permezz ta' mendi iktar qudiem il-karta trid tkun ikkonsidrata u kull istituzzjoni hemm bżonn illi eh, tara kif l-emendi ta' proposta leġislattivi huma evalwati kif suppost. Nsejjaħ is-sejħa fir-rapport tal koperazzjoni imtejba fost l-istituzzjonijiet. ġala darba li liġi sir applikabli mill-Istati membri, mbagħad iridu naraw kif il-karta tista' tiġi applikata meta stati membri jimplementaw il-liġi Ewropea. U xtaqt nirrepeti f'din il-kamra illi mhux se niddejja nibda proċeduri eh, meta jkun hemm bżonn. Ir-rapport ukoll jitkellem fuq is-sħobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Ewropea drittijiet ta' bniedem. Din is-sħobija ċelerata fil-Konvenzjoni minna tal-Unjoni Ewropea hija priorità għall-Kummissjoni. Negozjati ġa mxin ġmilom b'mod eh, effettiv u kostruttiv u kif kollox jimxi tajjeb kif suppost ser jiġri nittama illi nilħu ftehim aħari fl-ewwel nofs tal-2011. Iġifiri, l-affarijiet mixin ġmilom u mixin tajjeb ukoll. Jina wkoll naqbel mal-mira li niżguraw kooperazzjoni mal l internazzjonali qed nagħmlu dan b'mod normali namluħ ġurnata b'ġurnata biex intikom eżempju wieħed il-Kommissjoni ġa Tiddependi fuq konvenzjoni fuq drittijiet ta' tfal meta tkun qed tipprepara proposti li jistgħu jaffettwaw it-tfal. Dan l-aħħar kien ukoll diskussjoni dwar persuni b'diżabilità jidher ċar illi fl-Istati membri u fl-livell tal-Unjoni Ewropea napplikaw il-konvenzjoni tal ġus maquda. Rapporter u kolt tkelmet dwar l-Aġenzija għal Drittijiet Fundamentali illi għandha rwol importanti x'taqdi sabiex tipprovdina b'dejta valida fuq is-sistema fis-27 stat membru fuq sma fejn l-Unjoni Ewropea tista' taġixxi. Aħna rridu mhux biss naħdmu fit-teorija ma ka fil-prattika. Per eżempju, tlabt l-Aġenzija sabiex tikkontribwixxi għax-xogħol tal-Roma Task Force. U l-Kommissjoni hija favur li testendi l-mandat tal-Aġenzija sabiex tiżgura li tista' tipprovdi L-ekspertiz ta' anka fl-oqsma ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'kwistjonijiet kriminali u anka fil-qasam tal-kooperazzjoni fil-pulizija u sabiex namlu dan possibli l-Kommissjoni għadha kemm adottat propju fit-2 ta' Deċembru proposta sabiex temenda il-qafas multianwali illi jitkellem fuq il-kwistjonijiet tematika illi fuqhom tista' taħdem l-Aġenzija. Imbagħad xi ħaġa ġdida illi hija konformi mal ma dak li qed ir-rapporter, il-momentum maħlu mit-trattat ta' Lisbona li rridu. Natu kasa li daqstant fil-rebija 2011 il-Kommissjoni se tkun qed tippubblika l-ewwel rapport annwali tagħha fuq l-applikazzjoni tal-karta. U għal daqstant dan suppost iseħħ kull rebbija Kull rebja jkollna rapport annwali u dan jott ukoll għal parlament. Jina nemmen illi wasal il-moment illi eh, ikun hemm intervent u noħol un dibattitu reali fuq kif il-karta tista' tiġi applikata. Ovvjament aħna se nippreparaw l-ewwel rapport annwali fl-2011 fuq l-applikazzjoni tal-karta u ħankun qed nifoka ħafna fuq il-rapport tal-Parlament Ewropew. Imma u kol attivitajt oħra tal-Parlament Ewropew, attivitajt marbuta ma' drittijiet fundamentali. Dan jippermettilna, sinjuri, sabiex mhux biss ikodna dibattitu kif konna din il-Kamra fuq drittijiet tal-bniedem barra l-Unjoni Ewropea ma jippermettilna wkoll illi kull sena ikonna dibattitu dwar drittijiet fundamentali u kif huma applikati mill-gvernijiet differenti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Kif ukoll sabiex naraw jekk l-istituzzjonijiet Ewropej qed jaqdux dmirhom kif suppost. Grazie, signora. Grazie, kommissarju. Nibdew l-interventi. Kissem il-gruppi l ewel l-Onorevoli Bozottil għal minuta u nofs. Grazie, Sur President, nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Kinga Gala r-rapport tagħha u nirringrazzja b'mod partikolari għall focus li għamlet għall konċentrazzjoni li għamlet fuq suġġett daqstant importanti u topiku li huwa l karta tad drittijiet fundamentali tal unjoni ewropea u l-implementazzjoni tagħha. naħseb illi l konċentrazzjoni ta' kinga Gall fuq dan il punt kien kruċjali f'din is-sena. jien nixtieq nagħmel punt dwar l-importanza li nkomplu nqisu d drittijiet tal bniedem bħala id drittijiet fundamentali tal-bniedem għaliex xi kultant nibża' mux mhux kulħadd jinterpreta d-drittijiet fundamentali bl-istess mod. fl-ewwel lok għandu jkun ċar li d-drittijiet tal-bniedem ma jfissrux illi għandna ninjoraw il-kunċett pereżempju tas sussidjarjetà u li għandna nirfsu fuq il-valuri differenti tal-istati membri. sfortunatament hemm min qiegħed jipprova juża d-drittijiet fundamentali biex jagħmel proprju dan. l-unjoni ewropea għandha tħalli l istati membri infushom jiddeċiedu huma stess fuq kwistjonijiet etiċi bħalma huma pereżempju l eutanasja u l abort fit-tieni lok irridu noqogħdu attenti illi d drittijiet fundamentali jkunu tassew id drittijiet fundamentali u mhux drittijiet oħra li għalkemm importanti mhumiex fundamentali u allura jirriskjaw li jkunu drittijiet mhux realistiċi meta nitkellmu fuqhom fil kuntest tal lum bħalma huma pereżempju d drittijiet li ngħatu fil kamp tal immigrazzjoni li huma importanti ferm imma mhux dejjem huma drittijiet fundamentali. u fl aħħar irridu noqogħdu attenti wkoll illi nieħdu pożizzjonijiet raġunati fejn tidħol pereżempju s sigurtà u l-importanza tal protezzjoni tad dejta. b'hekk fil-konklużjoni naħseb illi rridu eh, drittijiet fundamentali iżda fl-istess ħin eh, drittijiet loġiċi u realistiċi. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi ħafna, Onorevoli Busuttil. Nitlob il-kollegi kollha sabiex iżommu mal-ħin allokat. Naddu issa għal Monika Benova għal Grupp Soċjalista. Grazzi ħafna. Signor Komissarju, kollegi, xtaqt nirringrazzja l-rapporter għaliex naħseb illi nexxila toħloq rapport validu u eh, stabilit b'mod ċar ir-rol ta' istituzzjonijiet individwali u l-mekkaniżmi fil- l-istruttura ta' post Lisbona. Naħseb hemm tliet toqsma kruċali f'dan ir-rapport huwa importanti l-Unjoni Ewropea li tipproteġi mhux biss id-drittijiet ta' ċittadini tagħha jew persuni illi jgħixu fit-territorju tagħha, imma l-Unjoni Ewropea bżonn ukoll tmexxi l-proċess fuq livell jien, emmen li rwol prinċipali jista jiġi moqdim il-servizz għall-azzjoni esterna l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għal daqstant xaq nitlob il-Kommissjoni sabiex toħloq servizzi ġodda fil-servizz diplomatiku sabiex dan is-servizz ikun jista' jippromovi drittijiet tal-bniedem ukoll barra it-territorju tagħna. Naħseb id-demokrazija u drittijiet fundamentali wara id-dħul fis-seħtra tat-tat tal-Lisbona għandhom dimensjoni ġdida għaliex iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom possibiltajiet ġodda, għandhom l inizjattiva ċittadini jistgħu jużaw din l-opportunità u għandhom jużaw din l-opportunità jiena u kol sodisfatta għal fatt li rapport qed jitlob lill istati membri sabiex jizidu l-isforzi tagħhom għas ċittadini sabiex ikun jistgħu jużaw id-drittijiet tagħhom saqt nirringrazzja rapporter għal kooperazzjoni tagħha u nirringrazzja għaliex ir-rapport qed inkludi wkoll referenza għal ġrida kontra l-faqar u attivitajiet sabiex niproteġu drittijiet fundamentali u dignet xaħġa li intalbet anka mill grupp tani. Grazzi ta' ħafna sinjura Benova, żewġ minuti l-onorevoli Weber għal grupp tal-Alde, grazzi. Mikrofon għal-kellima. It's on. <laughs> Colleagues, tomorrow afternoon... Kollegi, għada sen kun nistaw Nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tabni di madwar id-dinja, ma dal-ħodu tkellimna dwar id-drittijiet fl-Unjoni Ewropea għal daqsant l-ewwel l-Unjoni Ewropea mbagħad b'nadi oħra. Għaliex qabel nikkritikaw l-oħrajn irridu nirranġaw l-affarijiet f'darna stess u jekk tassew irridu nitiedu bis-serjetà m'għandniex ninjoraw il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem fil-territorju tagħna. Din ir-riżoluzzjoni li eh, hija biċċa xogħol valida u li għalija l nirgazza rapporter tmexxi il qudiem il-Politika l-Unjoni Ewropea fil-qasam drittijiet ta' bniedem u anka il-pass il-qoddim wara idħol fis seħħ ta' ċertat ta' Lisbona, li nitkellem biss mhux biss minn għandu responsabilta imma wkoll fuq kwestjonijiet li għandhom ikunu fiċ-ċentru ta' tħassib tagħna l-ġejjini. Xtaqt nissaq fuq żewġ aspetti fuq il-kwissjonijiet fil-Kumitat Libertajiet Ċivili fuq mekanizmu fejn politika kontestat fuq livell nazzjonali jew deċiżjoni tista' jiġu friżati mill-Kummissjoni Ewropea. Sakemm ma jkunx hemm deċiżjoni formali fuq jekk jibdewx il-proċeduri ta' ksur jew le. Jiena nemmen il-mekanizmu bħal dan se jkun ta' valur miżjuta biex noħolqu politika valida feħda l-Unjoni Ewropea. Għal daqstant, nittama li dan il-mekkanizmu jkun jistaw kol jiddependi fuq l-appoċ tal-vot tal-plenarja meta niġu biex nivotaw għada. L-aspet liħor huwa marbut ma' dritt u dmir ta' dan il-Parlament illi nanalizzaw is-sitwazzjoni ta' ġrijiet tal-bniedem fil-Stati membri u wkoll nesprimu ruħna billi nipuntaw subajna meta dan ikon meħtieġ. Grazie, onorevole Weber, la parola. Grazie, onorevole Weber, għal minuta nofs il-kellim li jmiss signora Flotr. Fisem il-ħodor. Grazie, Sur President, dan huwa rapport tajjeb ħafna l-ewwel wieħed wara trattat ta' Lisbona. Nirringrazzja l sinjura Gall għal eh, mod kif ħadmet Jina nrid eh, nwassal erba messaġġi li hemm f'dan ir-rapport aħna nixtiequ li l-Kummissjoni żżomm ir-rwol tagħha fir-rigward tal-mezzi ġodda li għandha fl-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali hemm l-ewwel każijiet prattiċi u rajna illi nofs it-triq hija bbażata fuq id-direttiva ta' ċirkolazzjoni libera il-Kummissjoni mhux se jkollha il-mezz illi tagħmel dan. U jiena kuntenta illi issa se nkomplu nimxu f'din id-direzzjoni hemm valur miżjud fil-fatt illi hemm bżonn illi um, kunem sistema ta' allerta permezz ta' miżuri li imorru kontra dawn id-drittijiet u naraw li kunem konformita ma' drittijiet fondamentali nisħa u kol fuq l-ħolqien ta' sistema ta' prevenzjoni ispirata mill-mekkanizmu ta' eżami periodiku universali fiħdan tal-Kunsil tal-ġnus ma'uda ħtieġa assoluta ta' koerenza bej eh, l-intern u dak li jsir esternament il-ftejjin ta' il-firmar ta' ftejjimiet ta' riammissjoni il eh, dispozizjoni reali ta' dawn il-ftejmiet jiġu deċiżi fil-Komitat imħalta li minnhom huwa esklus il-Parlament. Grazzi, issa Sur Konrad Szymanski fisem l-ICR. Jogħġbok. Dziękuję bardzo. Wraz z wejściem karty praw podstawowych. Grazie. Mitħul fis-seħ tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fl-Ewropa issa qed naraw żewġ sistemi jkompetu ma' xulxin għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm sistema bbażata fuq l-Qorti ta' Ġustizzja u l-oħra li hija bbażata fuq il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa u għalhekk għandha aspett legali aktar wiesa. Ir-rapporter aċċettat li tħares il-koerenza ta' dawn iż-żewġ sistemi, ma għalhekk il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ma tistax tiġi interpretata b'tali mod li toħloq kompetenzi ġodda lill-Unjoni Ewropea. L-artiklu 51 jgħidha ċara u tont u rridu nfakru propju hawnhekk li dakollu kollu li għandu x'jaqsam ma' dritt tal-żwieġ, id-dritt ċivili, il-nissil ma jistawx jaqgħu taħt kompetenza tal-Unjoni Ewropea u jiġu fuq il-livell Ewropew permezz tal-Qorta tal-Ġustizzja Ewropea. L-istrumenti għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem għal daqstant rridu jintużaw biss għal kustjonijiet oħrajn u mhux dawn li jiġu disciplinati fuq livell nazzjonali. Grazzi l-Onorevoli Verġa fisem il-GUE NGL. Għal minuta u nofs. Merci. Grazzi, Sur President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal mod kif semmatna wa xogħol li għamlet u shadow rapporters illi ħadmu fuq dan ir-rapport. Għalina wa rapport importanti ħafna għaliex Et naraw permezz tiegħu jekk dak li hemm fil-trattat ta' Lisbona u fil-fatt qed ikun implementat fir-realtà. Għalhekk hemm bżonn illi ma noqodux biss impaċċu imma li nagħmlu l-affarijiet fir-realtà daħna dawn l-affarijiet kollha jistgħu jtuna u da jippermetti l-Unjoni Ewropea u l-membri tagħha biex jimxu passi ieħor il qudiem id-drittijiet fondamentali jagħmlu parti mill-valuri tal-Unjoni Ewropea imma għandhom tassew eh, valur universali u indiviżibbli dan ifisser illi drittijiet rikonoxxuti fil-Karta fil-Konvenzjoni Ewropea fil-Konvenzjonijiet Ewropej u Internazzjonali kollha li joħorġu mill-Deklarazzjoni Universali ta' drittijiet tal-bidem għandhom ikollhom l-istess valur kullimkien il-dritt li wieħed jgħix b'dinjità għandha importanza daqs il-libertà fil-tatwemmin, per eżempju, dan ifisser li drittijiet tal-bidem huma l-istess għal kulħadd, rispettivament minn nazzjonalità, minn sitwazzjoni legali tagħhom, id-dritt tal-edukazzjoni, id-dritt li wieħed jgħix familja. Hawnhekk ukoll dawn id-drittijiet jinkissru ħafna f'ħafna stati membri situazzjoni tar-Rom eh, hija uh, eżempju ċar ta' dan għalhekk hemm bżonn li l kummissjoni tiddeċidi illi tieħu passi eh, kontra dan il-ksur bl-istess mod li tagħmel meta jkun hemm ksur fuq xi livell ekonomiku għalhekk hemm bżonn li politika esterna tagħha fil-ftejmiet ta' sħubija tagħha l-Unjoni Ewropea tagħti l-istess importanza li drittijiet tal-bniedem li tagħti għal dakollu li hu ta' natura diplomatika jew ekonomika. Da kollu, fuq dan kollu tiddependi l-Unjoni Ewropea u l-kredibilità tagħha.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 għamlet eh, ħarġet dan il-rapport għal iktar implementazzjoni effikaċi tal-drittijiet eh, tal-bnidem. Dak li fl-opinjoni tiegħi huwa nieqes huwa li aħna nisħu iktar fuq id-drittijiet klassiċi fl-Unjoni Ewropea hemm diskriminazzjoni kontra il-minoranzi jew ir-Rom, imma hemm ukoll diskriminazzjoni u nuqqas ta' libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni din nista' narawha anki f'dak li ġara fl-Ungerija bejn l-2002 u l-2010 issem ir-rapport li ġie adottat mill-Parlament Ungeriż u li kien appoġġjat ukoll mill-orti li bejn l-2002 u l-2010 fi żmien il-gvern soċjalista it-trittijiet tal-bniedem eh, ġew miksura fid-der u jena nishtiq nistaqsi li rapporter jekk dan il-rapport Ungeris eh, jistax jitressa qoddim l-Unjoni Ewropea, forsi nistgħu nistudjaw dan ir-rapport u naraw li jinbidel. U dan l-affarijiet li ġraw fl-Ungerija f'tal-2006 kif nistgħu nevitawhom li jerġgħu jirripetu ruhom fil-ġejjieni. Naraw il-viċi president tal-grupp Libe hija persuna li kienet membru tal-Gvern Soċjalista in kwestjoni. Dalla Presidenza. Ora passiamo agli Grazzi, issa naddu għal kellima l-oħra, jitkelmu fissimum l-ewwel bis-Sur Salvatore Jacolino għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, Kommissarju, Ma nistawx, ma naċċettawx favur il-rapport għaqli li għamlet il-kollega Gall li għanda mertu li Tej, mod faqtu u tajjeb ħafna dettaljat fuq l-implementazzjoni ta' drittijiet fundamentali. U propju fuq dan is-suġġett fuq l-implementazzjoni nixtieq nisħaq u nitkellem fuq il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li issa saret obbligatorja bil-proċess ta' Lisbona. Issa m'hemmx dubju li l-promozzjoni tal-benessri u tal-promozzjoni tal-bniedem taddi minn politika ta' valuri li hija maqbula minn kulħadd meta mqabbel mal-verità hemm affarijiet ta' realtà, hemm affarijiet konkreti li ksibna. Għalhekk rridu nqisu l-miżura ta' Lisbona u anki l-programm ta' Stokkolma u anki l-integrazzjoni u l-ġlida kontra kriminalità organizzata, terrorizmu u nqisu wkoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà ovvjament ma jistax ikun limitu fir rigward l-implementazzjoni ta' drittijiet fundamentali fejn hemm Ewropa ta' ċittadini li żmien ftit jiem nadottaw l-ewwel dokument dwar l-inizjattiva leġislattiva fisem iċ-ċittadini, ġifieri traffikar tal-bnedmin. Dawn huma dokumenti li huma marbuta flimkien u dawn huwa qafas imġeddet ta' regolamentazzjoni leġislattiva. Dawn huma kollha miri ċari biex nagħtu valur li dinji tal-bniedem. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-importanza seta tal-verifika u tal-inizjattiva sur President tittiġi magħmula sal-2013 li hija s-sena taċ ċittadinanza biex bekk nimxu favur ċittadin u tassew ikun xogħol siwi biex bekk nkun nistgħu naraw li dan din ir-regolamentazzjoni titqies. Grazzi Surja Kollina sal minuta s sur Michael Cashman. Qabel Lisbona, wara l-Izbona, manna xejn biex nkunu kbirin. Fl-Ewropa tista' tkun diskriminata tkun mara u għadni ħellum. Mara ma tistax tażel x'tagħmel b'ġisimha nista' jkollok diskriminazzjoni skont l-età, diżabilità, twemmin, reliġjon, l-orientazzjoni sessuali, fir rigward is-servizzi ma tantx hemm moviment fil-direttiva tal-Kunsill, jekk int għandek eh, partnership tal-istess sessi jew ikollok żwieġ bejn żwieġ omosessuali tista' jkollok diskriminazzjoni bħala kunċett minn qabel fuq il-kunċett ta' sussidjarjetà u għalhekk tipprova tippromovi l-ugwaljanza. Għandek Ewropa fejn hemm min huwa ndaqsu minn mhuwiex. U hawn ma nagħmlu xejn u qed naraw aktar xenofobija, razzizmu, antisemitiżmu, omofobija, transfobija u għaraw x'qed jiġri lir-Roma. Ma tallimna xejn wara tini gwerra dinija, ma tallimna xejn mit-tletinijiet fejn aħna ma minna xejn għaliex n-nies kienu differenti minna ma nistawx naraw li r-reliġjoni deċenti qed tintuża bħala skuża sabiex iżid id-diskriminazzjoni kontra l-LGBT mod partikolari u jekk joġobkom nistaw naraw li jekk ixxekkel id-drittijiet ta' ħaddieħor qed ixxekkel l-istess drittijiet tagħna stess. M'għandna xejn x'inkunu gburin, Sinjuri. Grazie onorevoli Cashman. Grazie onorevoli Cashman. Issa l-onorevoli Van der Stoep. President, huwa ċar li trattat ta' Lisbona qed jixħet dawl ġdid fuq id-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel nett l-Unjoni Ewropea issa għandha sitwazzjoni fejn għandek sitwazzjonijiet ġudizzjarji li tikkompetu ma' xulxin fir rigward id-drittijiet tal-bniedem. U għalhekk naħseb li issa wasanna fi xkil leġislattiv hawnhekk L-għonet hemm il-orti ta' dritti tal-nidem u għandi domanda speċifika fuq sentenza li natat f'Novembru mill-orti tal-ġustizja Ewropea. ċet li ta' design 09 u fis-sentenza tal-qorti qalet li hemm il-dritt tal-privatezza u ta' trasparenza u jindax taqsam ma' sussidjarieta' u f'din is-sentenza dritt tal-privatezza tmur lilin mill-dritt Ewropew għat trasparenza. U kont sorpris minħabba din is-sentenza u xtaqt nkun naf x'taħseb il-Kummissarju propju fuq din is-sentenza u x'effett ħajkollha fuq il leġizlazzjoni Ewropea fil-ġejjieni. Grazzi, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Minar Zver. Spoštovani predsedujoči, eh, najprej ke kollegi Cigal. President, l-ewwel net nixtieq nifraħ l rapporter xogħol eh, si ħafna, rapport eċċellenti, u għamennu fl-Unjoni Ewropea għanna situazzjoni ġdida li qed isseħ fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem, qed nestendu l-qasam tal-libertà tagħna u eċċellenti qed nitkellmu wkoll dwar it-tielet ġenerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, eċetera. Iżda l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem tinkludi wkoll li nagħmlu tajjeb għall inġustizzji li saħħu fl-modi għanna rapport li jett titkellem dwar il-ġenerazzjoni zida ta' drittijiet, iżda donna qed ninsaw kustjonijiet bħal per eżempju li nerġgħu l-proprjetajiet li ġew konfiskati fir-reġimijiet ta' qabel. Jew per eżempju il-tfin eh, ġust ta' dawk li nqatlu fl-erbajnijiet f'numru ta' pajjiżi fl-Levant u ċentru tal-Ewropa. Aħna ġenerazzjoni li tadotta deċiżjonijiet politiċi f'dan iż-żmien u għalhekk hija responsabilità tagħna li nagħmlu tajjeb għal dawn l-inġustizzji tal-imoddi. Ġala darba nkun għamilna dan biss nkonna kuxxenza safja biex nitkellmu dwar it-tielet ġenerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għal preżentu għal ġejjieni. Grazzi. Naddi l-kelma sal l-Onorevoli Kinga Gons għal minuta. <clears throat>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 drittijiet tal-libertà tal-medja, dritt tal- li wieħed joħroġ bi-strike. Ġifiri b'din il-kriżi, il-bażi, propju il-pedamenti tal-istat ta' dritt eh, ġew infixkla. Għalhekk huwa importanti, Sinjura Kummissarju, illi eh, tara li jkun hemm segwitu ta' dak li qed jiġri fl-istati membri u li eh, titkellem jekk eh, drittijiet ikunu imżabilħa fl-istati membri. Luisa Makovej. L-Onorevoli Lisa Makovej għal minuta u nofs, jek joġbaħ. Thank you. Uh, Grazzi. Kinga pentru rapport. L-ewwel nifraħ l Kinga għal rapport tagħha Issa għanna komunità ta' valuri u prinċipi li hija riflessa sistema komplessa ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u dan jinkludu wkoll il-dokument ta' Ewropew ta' drittijiet tal-bniedem li hija l-aktar kodifikazzjoni moderna ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell Ewropew. L-Istati membri ridu jobdu dan il-dokument meta japplikaw il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, dispożizzjonijiet tal-karta huma applikabbli direttament mill ġudizjari nazzjonali li jissandom aktar poter. It-tieni mbatanna l-Konvenzjoni Ewropea u l-każistika wkoll tal-Qorti ta' Strasburgu u dawn ħarsu drittijiet individwali tal-Istati membri. Jekk ġala darba l-Unjoni Ewropea tissieħab din il-konvenzjoni ħat iżgura li ħajkunem hemm rabta mal-konvenzjoni l-oħra biex bekk inħarsu drittijiet tal-Unjoni jew inkella dawk l-azzjonijiet tal-Istati membri skont il leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament irridu nsegwu ir-riforma tal-qorti fi Strasburgu u x'effett ser ikollha fuq in-nuqqas ta' domin tal-proċeduri. Fuq livell nazzjonali l-Istati membri għandhom l-obbligu u idmir li jimplementaw mod direttament il-dispożizzjonijiet li garantixxu d-drittijiet tal-bniedem u japplikawhom internament fiħdan l-istituzzjonijiet tagħhom. Għalek għanna il-mekanizmi legali u istituzjonali iżda l-kelma u l-anija hija li konna implementazzjoni ta' malajr għal vitmi. U xaġar importanti hija l-koordinazzjoni għall istituzzjonijiet li jiddeċidu fuq dawn l-affarijiet. Grazzi kollega, l-kollega li miss sur Senċin. Komisarz, koleżanki i koledzy. Prezydent, komisarju, kolegi. Inklużjoni tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem fiħdan id-drittijiet tal-Unjoni tal ma jitwessax il-kompetenzi tal-Unjoni għaliex id-dokument huwa element integrali tal-politiki tagħna u għalhekk xtaqt nissejjaħ lill-awtoritajiet Pollakki sabiex iżommu mal-obbligi tagħhom u iwettquhom u jimplementaw id-dokument għaliex L-opt-out tal-Polonja m'għandix ġustifikazzjoni u deċiżjoni politika biss li qed ixxekkel iċ-ċittadini tagħna. L-adozzjoni tad-dokument huwa importanti immens, speċjalment fil-kuntest tal-Polonja fil-presidenza li jmiss. U ċittadini kollha Ewropej jrid ikollhom l-istess drittijiet tkunx tkun in-nazzjonalità tagħhom. Sfortunatament fil-Polonja din ma tantx tiġi minn dejjem, speċjalment fil-Qorti tal-Ġustizzja u għet naraw diskriminazzjoni kontra n-nisa, specialment dawk il-minoranzi vulnerabli, u għalek għanna n-implementaw id-drittijiet tal-bniedem u għanki fir-rigward il-ħarsin kontra l-violenza kontra n-nisa. U għawek għanna nibdow l-azzjoni tagħna. Grazzi, issa l-onorevoli Kosa l-minuta. A jelentés előremutató részét már többen eh, kiemelték előttem bosta nis saħqu fuq uh, aspett importanti ta' dan il-rapport fl-aħħar net għanna uh, rapport li jiġbor aspetti differenti dwar id-drittijiet tal-bniedem u dawn qed jingħataw eh, importanza um, illum jiena b'mod partikolari soddisfatt li dan il-rapport jisħaq fuq l-gwaljanza tal-opportunitajiet u l-proibizzjoni ta' diskriminazzjoni. Il-punt ta' tluq hija propju il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. Il-parti l-iktar importanti tal-intervent tiegħi tirrigwarda propju dan, ir-rispett tal-Karta. dan jista' jsir biss jekk is-soċjetà Ewropea taraf illi l-individwi kollha huma ndaqs. U rridu narfu wkoll li l-ugwaljanza Eh, tfisser ugwaljanza fit-trattament li jirċievu l-individwi jekk dawn id-drittijiet jinkissru hemm bżonn li l-persuni konċernati jiġu mejjuna. Dan huwa xogħol diffiċli u hemm bosta xogħol irid isir qabel ma naslu r-rapport tas-Sinjura Gall huwa element importanti ħafna li se jmexxina il-qoddim u nirringrazzja bil-qoddim għad dan ix eċċellenti. Issa ngħaddu l-proċedura KSDI u rritnajt ngħid mill-ewwel li rċevejna 11 il-talba l-kelma u minħabba li meta ġanna ħin ma nistax nilqa il-talbit kolla 11 li huma jiddispjaċini u ħanaċetta biss sitt talbiet għal-kelma. Ovvjament nirrispetta l-ordni ta' prezentazzjoni u anke l-pluralizmu tal-gruppi. Dispieċini minn qabel niskuża ruħi għal dawk il-kollegi li ma jistawx jitkellmu. Naddi issa l-kelma l-onorevoli Anna Zaborska għal minuta. Eh, dziękuję pan predseda, pani komisarka. Grazie president, komisarju. Nishti nitkellem dwar periklu partikolari. il forum differenti tal-ġlida ta' kontra diskriminazzjoni tista' twassal għad diskriminazzjoni u din semmiet fl SCE fil-laqa fi Vienna l-ġimgħa li għaddiet u hija sitwazzjoni paradossali jekk din issir l-ordni ta' kuljum jista' jitwassal għal diskriminazzjoni. Nistgħu naraw kif dan il-kunċett ta' diskriminazzjoni qed jinbidel kompletament. U jekk hemm sforz li għana nagħmlu nfukaw fuqu għandu jkun dak li nerġgħu lura għal tifsira oriġinali ta' diskriminazzjoni. Naħseb li l-Aġenzija Drittijiet Fundamentali għandha tkun kruċali għal dan l-aspett. Naħseb li rrid ikun hemm il-kontroll demokratiku għal ħidma tal-istituzzjonijiet inkella tkun pis finanzjarju biss, mhux biss għall kummissjoni Ewropea, iżda indirettament tal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Ċaba Tabaġi. Grazie. Grazie. Xtavu, uġanok. Il-rapporter għamlet bieċa xogħol eccellenti imma minnaħa tana najdu illi jekk l-affarijiet jibqaw biss klim fuq il-karta ma jsarfu xejn il-Kummissjoni tittara li drittijiet tagħha jkunu rispettati u jien għandi fiduċa fis-Sinjura Redding u għandha ħafna iktar kuraġġ mill irġin kollha tal-Kummissjoni miġburin flimkien għaliex irnexxiela tieqa fl-Sur Sarkozy fil-waqt l-Sur Barroso eh, għalla l biex toqgħod lura Din u kollija sfida li tal-waqt il-gvern Ungeris se jkollu il-ridni tal-presidenza fideħ u dan hija tixekkel il-libertà tal-medja ma jirrispettax id-drittijiet tal-trade unions u laqas ma jħares il-propieta privata u eh, ħa u koll il-flus kienu fatlu iktar minn 3 miljoni eh, ta' ċittadini mill-fondi eh, tal-pensjonijiet il-Sinjura Redding kella l-kuraċ illi tiħu passi kontra tagħhom. Presidente. President, grazzi. Minkejja li kien hemm il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali l-artiklu 6 u 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-Kostituzzjonijiet drittijiet qed jiġu mkasbra ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri. Fl-Italja hemm reġim fejn hemm il-libertà tal-istampa mxekla, qed ikun hemm eh, firmatari folots fil-membri politiċi, qed ikun hemm il-mafja u l-Prim Ministru nittamaw għal ftit qed ikompli jagħmel tajjeb minħabba reġim tal-Libja u tal-Russja minħabba dak li ġi konfermat fil-fatt fil-Wikileaks. fil fatt fil wikileaks U għalhekk jiena nappoġġa din ir-rapport li qed jilqa l-emendi l irsaqtienu għanke anke fil-libe. Paragrafu 20 u 40 huma importanti biex jitennu fuq il-sanzjonijiet ta' dritti tal-bniedem u l-ksur ta' Dritti tal-bniedem u anke il każbir ta' drittijiet tal-bniedem qabel ma jiġu provati għaliex inkella ma ġala darba ma jkunx hemm l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea l artiklu 6 u 7 ta' trattat ta' tkazbir tal-bniedem nixtieq infakkarhom u anki dwar dritti fundamentali irridu għadu attenti. Irridu naraw li ma jkunx hemm tkazbir għal minoranzi, l-immigranti illegali dawk li jitolbu l-azil, l-libertà tal-istampa u l-affarijiet soċjali, Għalek nappoġġa r-rapport. Grazzi l-Onorevoli Alfano, l-Onorevoli Figueiredo. Dobrigada, Signor President. Grazie, President. Palma tafu hemm diskriminazzjoni fl-istati membri stess tal-Unjoni Ewropea u dan il-ksur għandhom xjaqsma ma' gruppi differenti tal-popolazzjoni, minoranzi kulturali differenti. Iżda ma' nix ninsow forma ġenerali ta' diskriminazzjoni li għandha xtaqsam ma' nisa. Diskriminazzjoni kontra n-nisa qed tkompli f'kull oqsma differenti tal-ħajja ta' kuljum. B'effetti gbar jew effetti żgħar, reperkussjonijiet gbar jew żgħar fl-istati membri differenti. Nisa li jaħdmu għad għandhom id-diffikultajiet li jidħlu fuq is-suq tax-xogħol. Qed ikollhom diffikultajiet biex ikollhom promozzjonijiet fil-karriri tagħhom u n-nisa għadhom vittmi ta' diskriminazzjoni għad għandhom salari aktar baxxi meta mqabla mal-irġiel u din taffetwa n-nisa fuq is-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea kollha. Fil-fatt kien hemm 18% fid-distak ta' salari bejn dawk tal-irġilu tan-nisa. U għalhekk importanti li nittrattaw din il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Franz Obermeier. Herr Präsident, der Beitritt der EU zum Menschenrecht. Präsident, Grazzi. Il-fat li l-Unjoni Ewropea sa siħbet fil-Konvenzjoni Ewropea tad drittijiet tal-Niedem tfisser li hemm periklu li din il-qorti tista' tkun iktar importanti minn dik tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk importanti li jkun hemm eh, sentenzi li jkunu oġġettivi minnaħa tal-qorti tal tal-ġnus maquda. U smajna dawn il-każijiet ta' dawk li fitxu l-azil u bħalissa l-qorti ta' dritti tal-bniedem qed tipprova tisħaq li l-Greċa huwa pajjiż sigur u anki hemm tentattivi li l-kurċifis jitnaħħal kollox fil-postijiet pubbliċi. U dan huwa simbolu tal-valuri kristjani Ewropej. U għalhekk il-qorti tal-drittijiet tal-bniedem ħa tiġim xeklek ikun hemm din is-sitwazzjoni li titħalla. Grazzi l-Onorevoli Salas. L-Unjoni Ewropea dejjem kienet kapaċi li tintervjeni li tikkritika biex eh, tara li id drittijiet fondamentali kunu rispettati anke l-lin mixtu taħħa ma fiħdan l-Unjoni Ewropea eh, spess eh, mar nexxiliex illi tara li drittijiet ikunu rispettati u ma dawn il-valuri propju illi jaqduna flimkien ir-rapport tal-Kinga Gall eh, jiġbor flimkien u jfakkarna flodot kollha li għandna dispozizjoni għandu jkollna infrastruttura effiċjenti u kull darba li drittijiet ikunu kasbra fl-istati membri hemm bżonn illi ikun hemm konsegwenzi irridu nitolbu lil dawn l-istati membri jispjegaw għalfejn eh, dan dan sar flimkien eh, ma' Senjura Kommissarju rridu naraw illi f'kull kas eh, nieħdu passi eh, legali kontra dawn l-istati membri u anki il-sospensjoni ta' proposti leġislativi fl-istati membri tista' tkun odda effiċjenti wkoll hemm bżonn assolut li dawn id-drittijiet ikunu rispettati. Vidja Blinkeviċute. Grazie l Blinke Blinkeviċute. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų klausimus būtina spręsti tiek. Grazie, President. Il-kustjoni ta' drittijiet tal-bniedem titħares ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea iżda anke fuq livell tal-Istati membri. L-Istati membri jeħtieġu jerfa' fuq spallejhom ir-responsabilità. Issa fuq livell Ewropew importanti li jrid ikun hemm strateġija għal ħarsin ta' tfal u drittijiet ta' tfal ukoll għaliex dan waniqes fuq il-level internazzjonali. Importanti wkoll li jkun hemm miżuri sabiex iħarsu tfal mill-abbuż sesswali. U problema oħra hija marbuta ma' dawk li għandhom diżabilità għaliex ħafna drabi jisfaw vitmi ta' diskriminazzjoni u għalhekk importanti ħafna li jkun hemm strateġiji apposta sabiex ħarsu drittijiet ta' dawk li għandhom diżabilità. is-sitwazzjoni li n-nisa u tfal li jinsabu fija hija ħafna drabi prekarja u għalhekk importanti li meta niġġieldu l-vjolenza din nżommuha f'moħħna. Grazzi, Sir kummissarju Reding. Sir President, jiena nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Rapporter, unbat ukoll l-membri kollha tal kumitat li ħadmu fuq dan il-rapport. Nirringrazzja u koll l-membri parlamentari li eh, ħadu uh, sem l lum f'dan il-dibattitu u bekk u rew il-drittijiet fondamentali huma importanti ħafna u jina ma nistax ma nappoġġax dak illi għalu bosta membri parlamentari illi wasal tassew il-waqt illi aħna naħsbu iktar u naħdmu iktar favur id-drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea biex nkunu kredibli un bat nkunu nistaw nitkelmu dwar id-drittijiet fondamentali barra mill-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li aħna traskurajnija dan l-aħħar u uh, mhux se jkompli l-affarijiet mhux se jkomplu hekk fil-ġejjini, naħseb illi uh, il-fat li se jkonna darba fis-sena bażi tal-rapport fuq l-applikazzjoni tal-karta ta' drittijiet fondamentali li uh, tinkludi il-kommenti kollha illi għamlu il- dawk li ħadu sem dan id debattitu fuq diskriminazzjoni speċifika l mela naħseb li dan huwa l-moment meta aħna nkunu nistaw tassew naraw xsejjer ħażin u nippruvaw kemm jista' jkun illi nikkorreġuh. Kif? Kif se jirnexxilna nikkorreġuh? Din l-ideja ta' freezing mechanism kif sejħetlu il-rapporter ġifiri sistema ta' prevenzjoni fejn aħna uh, kieku nintervjenu, nieħdu azzjoni fuq xi ħaġa li jkun iddeċieda stat membru meta uh, tkun sa tibda tiġi implementata din id-deċiżjoni. Issa jiena analizzajt din dan il-mekkanizmu flimkien ma' servizzi tiegħi u kolli ngħidilkom illi hija xi ħaġa komplikata ħafna, rridu nkomplu naħdmu fuqha imma għalissa jidirli illi m'hemmx bażi legali biex eh, nkunu nistgħu nieħdu azzjoni ta' dan it-tip u hemm bżonn li aħna nemendaw it-trattat biex inkunu nistgħu inħadmu mekkaniżmu bħal dan Eh, biex nilqaw kontra l-ksurijiet tal-drittijiet tal-bniedem. L-ideja hija waħda attrajenti u aħna se nkomplu naraw u neżaminaw xtip ta' mekkanizmu jista jintuża mingħajr ma jirrikjedi xi emenda fit trattat eh, jiena madana kollu irrit niġbet l-attenzjoni ta'kom għal dan għaliex ħafna drabi eh, namluħ dan l-iżbal illi il-karta il karta mhix eh, applikata b'mod assolut, tapplika biss meta l-istati membri eh, iwettqu eh, regoli Ewropej bħal per eżempju meta jkun hemm direttiva Ewropea li tkun ġiet deċiża mill-Kunsill u l-Parlament u mbagħad din tkun integrata fid-dritt Ewropew fil-liġi Ewropea bat f'dak il-moment tibda tapplika il-karta imma mhix xi ħaġa li tapplika b'mod assolut, jiġifieri fil-każijiet kollha l-oħra, huma l-rati nazzjonali illi għandhom ir responsabbilta illi jieħdu passi u jintervjenu. Meta l-Unjoni Ewropea issir membru tal-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa, tal konvenzjoni tal kunsil tal ewropa tal tal kunsil tal ewropa se jkun hemm imbagħad dimensjoni oħra, dimensjoni addizzjonali illi mbagħad aħna ikonna uh, nimplementawha bil-mod kif aħna uh, inħadmu il-bqummex l-politika fuq id-drittijiet. Din hija importanti ħafna issa lil-lin mill-sitwazzjonijiet eh, speċifiċi illi semmew u mistoqsijiet speċifiċi li li u jiena sen wieġeb eh, b'mod individwali lil membri parlamentari li għamlu dan mistoqsijiet imma naħseb li l-qofol huwa li l-fatt li eh, fl-istati membri fil-gvernijiet għadna ma fimniex kemmi importanti din il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u għalhekk hemm bżonn li naħdmu biex ninformaw lil kulħadd sabiex kullimkien fl-Ewropa jkun hemm kultura ta' drittijiet, politika ta' valuri sabiex kullimkien eh, meta tkun qed titfassal liġi, meta tkun qed tiġi applikata, kulħadd jistaqsi din taqbel hija konformi mal-valuri illi aħna inħadnu Jiġifieri din għandha ssir xi ħaġa awtomatika bħala persuni eh, responsabbli fil-qasam politiku għandna l-ewwel qabel kollox nistaqsu li nafusna jekk dak li qegħdin nagħmlu jaqbilx u konformi mal-drittijiet fondamentali illi aħna ngħidu illi aħna eh, naqblu magħhom u rridu nappoġġawhom irrit eh, nista ngħidilkom illi illum il il-Kommissjoni se tieħu deċiżjoni dwar uh, eh, it-neħija tal-ekzekwatur. Jiġifieri se jkun hemm proposta sabiex id-deċiżjonijiet ġust tal-ġustizzja jistgħu jitħadmu uh, b'mod liberu kullimkien mal-Ewropa. Din hija deċiżjoni importanti ħafna u għall-ewwel darba fil-meta proponejna dan il-regolament il-ġdijt għamilna ċek, eh, ċekjajna eh, illi dan huwa konformi mal-drittijiet fondamentali. Ma minnix biss impact assessment, ma minnix biss eh, evalwazzjoni tal-impatt fuq livell ekonomiku, imma għamilna evalwazzjoni tal-impatt fuq l-impatt li dan se jkollu fuq il-valuri. Jiġifieri Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn politika ta' dan it-tip. Waħna bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u il-Parlament irridu naraw illi dan il-rapport annwali dwar eh, l-applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali jsir propju moment fejn aħna naraw eżattament iswed fuq abja x'inhu jiġri. U jiena bħala kummissarju bil-rapport li nippreżenta u intom bħala parlament bil-mod kif intom twieġbu, tikkritikaw jew eh, tfaħru dan ir rapport Dan huwa il-moment fejn tassew aħna nkunu qegħdin nuru lid-dinja hemm barra lil ċittadini tagħna illi iva il-karta mhix kliem vojt miktub fuq karta mejta imma hija karta tassew ħajja li hija implementata li hija eh, infurzata u jekk aħna dana ma nuruħx eh, iċ-ċittadini tagħna x'se jgħidu. Għalhekk aħna eh, fil-sentejn jew eh, tliet snin li baqa qabel elezzjonijiet li jmiss, naħseb illi jista jirnexxinna bil-mod il-mod, forsi fil-rebbija se noħorġu l-ewwel rapport, l-ewwel eżerċizzju ta' dan it-tip, Umbat din issir tradizzjoni f'din il-Kamra sabiex qatt iktar ħadd ma jkun jista' jgħid meta eh, l-erba u l-ħamis intom se titkellmu tiddiskutu dwar il-ksur eh, ta' drittijiet tal-bniedem eh, barra mill-Unjoni Ewropea ħadd ma jkun jista' jgħid illi f'darna dan id-drittijiet mhumiex irrispettati. L-Onorevoli Kinga Gall. L-Onorevoli Kinga Gall, il-rapporter, sabiex talaq id-dibattitu kollega. Grazzi Signora Kommissarju, grazzi eżis kollegi commenti ta' con favur il-rapport tiegħi. U nirringrazzja b'mod partikolari l sinjura Kommissarju għal eh, kooperazzjoni tagħha għal kemenitna u anki għal messaċ ċar illi uh, batet. Jena naħseb illi dak kollu illi intqal eh, u uh, l-kommenti kollha li saru huma inklużi fir-rapport tiegħi. Kien hemm ukoll kompromessi illi intlaħqu għalek jiena ma nistax nappoġġa l-emendi li ġew prezentati għal plenarja jiena Eh, irridu noqogħdu attenti illi ma nħawdux l-affarijiet u nittilfu il-qalep u l-ġbejna, irridu noqogħdu attenti u naraw illi eh, eh, dak l-istennijiet jiġu fil-fatt konkretizzati, siru xi ħaġa reali għalhekk jiena gost nara li llum u għada Eh, se jkunu eh, diskussi ħafna rapporti li huma marbutin ma' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali, bħal per eżempju rapport eh, kontra il ġlieda kontra il-traffikar tal-bnedmin biex insalvaw iktar il-inħarsu tfal mill-faqar, il-traffikar ta' tfal, l-inizjattiva ta' ċittadini, li tista' tgħin lill-Ewropa biex issir iktar Ewropa ta' ċittadini u sabiex ikunu nistgħu tkun tista' wkoll kontribwixxi lejn il-ħidma leġislattiva kontenta u koll il-presidenza ungheriza għalet illi il-prioritajiet taħħa se tażilhom f'dan id-dawl, f'dan l-ispirtu. Nirringrazzja li l-kollegi illi eh, dejjem ġibdu l-attenzjoni għal dawk l-affarijiet li kienet qed isiru madwar id-dinja b'iksur ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Diskussjoni chiusa e la votazione si terrà domani alle 12.30. E Passiamo. Votazione sessahada, san Nafsia. Issa naddu għal punt li misfuq l-agenda fisem Teresa Jimenez l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni. Prego. Jek jazbok. L-Onorevoli Kashman. Sir President,